Okay, we are, we are not very many because of... a uh, Signori, ma tanċaw uh, wis membri minħabba laqa oħra li um, għaddeja, pero insomma min jinsapawna fżgur li ser ikonna laqa tajba. The adoption of... Nibdew l-adozzjoni tal-agenda. Għandi xi avviżi x'ngħidilkom l-ewwel net. La, il-laqa ta' għada ġiet kanċellata. Wara li ġew posposti l-votazzjoni tal-self. Issa ser ikonna laqa mal u kol ser ikonna laqa mal president tal fc Survisor fit-8 ta' Mejju mis-satejn sa' tlieta intom mistiedna għal din il-laqa u f'kas li għandkom bżonn nifakkarkom il-Kumitat Ekonomiku Finanzjarju li ser jipprepara il-laqa tal eurogrupu u l-Ecofin mod partikolari jżomm taħt reviżjoni il sitwazzjoni finanzjarja tal-Istati membri u l-għamil rapportaċ mod regolari l kunsill u l-Kummissjoni dwar dan is-suġġett. Mod partikolari li FC wkoll għandu rwol partikolari fir rigward tal-proċeduri ta' deficit u ser ikun hemm skambju ta' opinjonijiet biex l-membri jiddiskutu s-sitwazzjoni f'dan il-qasam fost ehm, u wkoll il-deficit eċċessiv, eċċetru. Din hija laqa ta' koordinaturi ehm, mhux ser tiġi webstream du mhux ser ikun hemm l-istampa nistaw nsaqsu mistoqsijiet li forsi ma nistawx nsaqsu fil-pubbliku. Nixtieq inħabbar ukoll il-konklużjonijiet tan-negozjati fuq in-negozjati dwar l-emendi għal ftehim li jistabbilixxi il-Bank Ewropew għal rikostruzzjoni u l-iżvilupp li jestendi l-ambitu ġeografiku eh, tal-EBRD fil- naħa tisfel u il vant tal-Mediterran. Dan jaqa' taħt regola 73 kien attrajogu wieħed biss li sar fl-24 ta' April ftehim politiku intlaħaq u kien hemm xi dettalji żgħar li ġew kjerifikati waqt proċedura bil-miktub fost il-teams tan-negozjaturi. Nixtieq nikkonsulta il-kumeta dwar regola 7.3 jekk hawn xi rapportis li jixtiequ jitkellmu dwar dan jista' jagħmlu dan jekk m'hemmx oġġezzjonijiet il test kif ġi miftiem ser jittieħed fil-plenarja u l-votazzjoni ser jissir f'Ġunju. Għaw xi oġġezzjonijiet? F'dan il-każ nistgħu eh, nimxu il-qudiem, nirringrazzjakom. Choose their moment to come with the coffee, don't they? Dejjem jażlu momenti partikolari meta jiġi qasmu l-kafe dawn. Issa ser naddu għal skambju ta' opinjonijiet ma' Sur Walter Rademacher, id-Direttur Ġenerali tal-Eurostat. Nilqalil walter fil-komitat tagħna u jiena ċerta li ser ikonna skambju interessanti t opinjonijiet ek joġbok. Thank you, Ms. Chair. Grazie, Signor President. Nishtiq nintroduċi xi kwistjonijiet um, ewlenin, membri revoli jena bunur kbir jataw dimkom biex namlu skambju ta' opinjoni dwar l-istatistika Ewropea xini eh, situazzjoni prezenti u xinu ma l-sfidi li qed niffaċċjaw. Ismi tal-lum huwa xaġa ġdida. Ja ekk nipprovaw noħlu iktar kuxjenza dwar l-istatistika fuq livell nazzjonali u l-livell Ewropej. Din l-opportunità ġiet wara ħafna sforzi biex nammodernizzaw l-istatistika tagħna. Ta' titmexxija tal-Kummissjoni aħna qabilna dwar deċiżjonijiet diffiċli kienu tajbin u meħtieġa u l-appoġġ ta'kom politiku kien ferm importanti għas-suċċess tagħna inizjattivi politiċi u riformi legali u eh, ta' maniġar et juru riżultati tajbin u qed naraw li l-istatistika għandha tkun waħda sajba l raġunijiet tagħha u għandha tkun ta' jorbot fuqha u effiċenti biżejjed biex ikun tista' wkoll twassal għal leġittimità demokratika u governanza tajba fl-Ewropa. Statistika ta' kwalità tajba dejjem kienet fil-qofol tal-Kostruzzjoni Ewropea. Issa l eurostat kien wieħed mill-ewwel dipartimenti tal-Kummissjoni Ewropea maħluq eh, mit-Trattat tal-Ewropa fl-1957 u jiena daqt nalaq 60 sena f'Ġunju u jiena unur li jiena unurat li jiena tlet xhur ikbar mill-ewwel punt sa tluq tal-Eurostart li kien f'Settembru tal-1952. Eh, jiena rebbieħal ta' sant il kompetizzjoni il-xol tagħna evolva ma' żmien u uh, ħdimna permezz ta' sistema ta' produzzjoni u permezz ta' tmexxija wkoll tal-Eurostart u wkoll eh, subija mal-Istituti tal-Istatistika Nazzjonali. Sissa dawn ir-ruoli kienu tajbi, eh, dew ir-ruoli tagħhom u taw li l deċiżjonijiet fundamentali fil-kostruzzjoni Ewropea u kifet Eh, mill-Unjoni mil tal-faham u l-azzar fil-bidu tal-ħamsinijiet. Issa ir-realtajiet evolvew ħafna, bidlu ħafna sa minn eh, mis-sena 2000 nofs is-sena 2000 u għal daqstant għaw um, diffikultà fir rigward tal-istatistika u tħubija. Law net per eżempju kien hemm iktar talba l-istatistika b'talba dibattitu fuq uh, uh, sfidi ekonomiċi, eh, politiċi u soċjali qed tiffaċċja l-Ewropa wkoll dawn l-uffiċċji statistiċi qed jiffaċċjaw ehm, nuqqasijiet fir-riżorsi tagħhom ehm, iktar talba u inqas riżorsi u bidla fir-ruoli u responsabilità deċiżjonijiet politiċi u legali li għandhom jittieħdu ehm, semi awtomatiċi eh, u fir-rigward ukoll tal-indikaturi kwantitattivi aħna qegħdin nibdlu minn mod ta' statistika li kien juża input għal iktar metodu automatiku fit tilħid ta' deċiżjonijiet għal daqstan ta' rabta bejn l-indikaturi u id-deċiżjoni. U koll stakeholders uh, uh, raw il-pista il tagħhom jonqos. Kenna wkoll avvenimenti li seħaw liċentament li żiedu dimensjoni differenti u qed ifakru lil kulħadd kemm importanti li jkollna teħid ta' deċiżjonijiet meħuda fuq eh, eh, statistika uffiċjali indipendenti u tajba dawn huma sfidi li ma nistawx jiġu minati. Membri onorevoli, x'inhi risposta għal dawn il-problemi? Ir-risposta hija l-Ewropa soluzzjoni Ewropea l-istatistika hija s-soluzzjoni għal reġim tajba għal eh, mm, skurazzjoni ta' kwalità u biex bekk nkunu nistgħu innaqsu il-parallelizmi u nsaħħu iktar kooperazzjoni. Fil-prattika dan jitlob għal għal tisħiħ ta' sistema Ewropea tal-istatistika bħala risposta istituzzjonali. Fis snin reċenti ħafna riformi legali provaw jagħmlu dan jinxtieq insemmi l-iktar importanti fl-2009 lekkim sejħa liġi tal-istatistika li huwa regolamentazzjoni 223 mill-2009 ġiet adottata. Il-kontribut attiv ta'kom kien ferm importanti biex inkunu nistaw nkomplu naħdmu għall istandards ta' indipendenza professionalizmu u flessibilità li għandhom waslu għal iktar governanza u, um, u metodi fis sistema Ewropea. Il-liġi tal-istatistika issa qed turi li hija pass importanti l qoddim Dik l-istess sena rajna rapportaġġ ħażin ta' data tal-budgets fi stat membru wieħed, il-Greċja. Ir-rapport tagħna lill kunsill u lill-Parlament Ewropew tad-9 ta' Jannar tal-2010 ippreżentat f'ħafna dettall il- uh, varjetà u l-problemi li kien hemm u li għamlu ħsara l-sistema tal-istatistika tal-Greċja. Aħna wkoll rajna kemm uh, avvenimenti sfortunati fi stat Membru wieħed xeklu Um, il-sistema sħiħa tal-istatistika Ewropea u dan ma jenx fid dibattitu diffiċli li kienem biex kif nindirizzaw il-krizi finanzjarja u budgetarja li qed teqret l-ekonomija tal-Ewropa. Għana qed nipproponu toroq differenti ta' kif naradikaw din il-ħsara mill-eruq tagħha. L-Eurostat flimkien ma' l-Istati membri bdiet kooperazzjoni tajba ma' l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Greċja biex tagħmel riformi istituzzjonali u saħħaħ il-kwalità ta' data tal-budget u wkoll biex eh, l-istatistika tal-Greċja terġa' tqum fuq saqja. Aħna minna ħafna progress u minkejja d diffikultajiet kollha diffiċli kellna, il-release tal-IDP tagħna tal-23 ta' April huwa raba wieħed li jippubblika mingħajr ebda riservi il-deficit u d-dejn ġewwa l-Greċja u dan huwa rekord partikolari għall Greċja. Dan huwa ta' suċċess kbir. Aħna ser inkomplu naħdmu biex nagħmlu eh, dan din l-isfida anke jekk diffiċli ħafna aħna qed nieħdu perspettiva iktar wiesa aħna qed noqogħdu iktar attenti biex ikollna qafas bla problemi għad-dejta tal-budget u biex nippruvaw ukoll nindunaw kmini kemm jista' jkun il-budgetary data tal-IDP fuq livell nazzjonali. Aħna għandna wkoll uh, poteri ta' auditjar uh, permezz ta' appoġġ sieħ min-naħa tal-Parlament ukoll. Aħna ser nużaw dawn il-poteri bir-reqqa biex nippruvaw niprevjenu eh, li jisseħħu avvenimenti palma ġa seħħew aħna qed nisploraw kif ser inkopru il-budgetary data bħal pereżempju permezz ta' iktar eh, ġbir ta' data sistematiku fuq il-contingent liabilities. Naħseb li din hija xaġa mitluba ħafna minna ħatakom. U kol billi identifikaw mezzi ta' kif nistandardizzaw il-setturi nazjonali fostom lipsas per eżempju il- U kol mod parallel aħna qed nagħmlu modernizzar tal-mod ta' kif aħna naħdmu u nimplementaw is-sistema Ewropea għal produzzjoni tal-istatistika. U kol fl-2009 il-Kommissjoni adottat komunikat l sejja il-metodu ta' produzzjoni ta' statistika Ewropea viżjoni għal um, l li ġejjin li wittatri għal program ta' ħidma ambizjuż tal-metodi ta' ħidma fi statistika Ewropea. Dan juri bidla sistemika partikolari, situazzjoni fejn qed jirbaħ kulħadd l-atturi tal-ISS li jeser jagħtu għajnuna partikolari fir rigward tal-problemi tal riżorsi li hemm. Dan mhuwiex xogħol faċli Irid ikun hemm arkitettura legali ta' madwar 350 regolamentazzjoni a favur ta' eh, arkitettura integrata ġdida li tippermettilna li ikolna data sources, multiple data sources, innaqsu duplikazzjonijiet, nesplojtaw nes sinerġiji u nagħtu iktar flessibilità kif suppost, kif meħtieġ. Aħna għandna affarijiet li qed ixekluna però, per eżempju, fir-rigward tal-iktar kuxenza fost istati membri jew inkella nuqqas ta' rida li tinqasam id-data u li ndiskutu iktar il-konfidenzjalità ta' data fuq livell Ewropew. Hemm ħafna nuqqas ta' rida minn ħafna stati membri li favorixxu approċċ flessibbli li jinkludi inqas regolamentazzjoni għafas biktar istrumenti tal leġislazzjoni sekondarja għad dispożizzjoni fit-Trattat ta' Lisbona, mod partikolari l-użu tal-atti delegati li jinsabu f'artiklu 200 u design ta' TFU. Aħna edin nasmu fl-imkien ma' l-NSIs fil-rigward tal-prioritajiet u fil-rigward tal-katalogu tagħna tal-statistika uffiċjali. Aħna rridu naqsu l-rizorsi skarsi li għanna fir rigward tal-istatistika. Membri, l-Unjoni Ekonomika u Monetarja tista' taħdem tajjeb biss jekk din ikolla statistika uffiċjali tajba ta' kwalità tajba. Fir rigward tal-governanza tal- ta' zona euro intom stess tlabtu li kunem din it-tip ta' statistika irridu nipermettu li kunem sistema pal ISS e li titħol fil-governanza ekonomika fl kim sejja six-pack. Aħna daqsat nilqaw dan il-mandat u għalek il-Kommissjoni ġa proponiet li tamenda il-liġi tal-istatistika u biex tinkludi kriterji partikolari u preċizi fu indipendenza eh, effettiva tal-NSI, ir rizorsi u kol um, impen fuq iktar fiduċja. Din hija xi ħaġa ġdida untużata bħala kontra ġdid bejn livell nazzjonali u l-Kummissjoni biex jinaqdu kollha l-Istati membri fuq l-iktar livell oli politiku biex jagħmlu riformi fuq livell ta' Unjoni Ewropea u jdaħluhom fuq, eh, fuq livell nazzjonali. Jiena ħerqan li nisma' l-pariri tagħkom, il-kontributi attivi tagħkom Jiena naħseb li ser ikunem um, negozjati ta' kodiċizjoni li ser ikunu um, jitolbu ħafna xogħol minn ħatana. Qed nippruvaw namlu qafas ġdid kif qed kif U minn dak li qed talmu, qed rridu nintroduċu kwalitajiet ġodda u standards ġodda l-istatistika li jiġu ntużati fil-proċeduri tal-macroeconomic imbalances u wkoll fir-rigward tal-istrateġija tal-Ewropa 2020. L-ebda automatic translation mija waħda realistika jew ta' min jagħmilha, iżda aħna qed nippruvaw niksbu l-iktar standards tajbin possibbli. Aħna se niffinalizzaw it-tieni leġiżlazzjoni tagħna fuq is-sanzjonijiet li din ġiet mill-ħarġet mis-six pack li tistaw tajdu li bdejtu għentom. Aħna tinsegwu l sviluppi kollha fuq il-governanza ekonomika, mod partikolari li kien sejjaħ Tupac. Aħna rridu nidentifikaw kif dawn din l-istatistika uffiċjali tista' tgħin ukoll l-ISS mhux biss il-governanza tiħtieġ li aħna noqogħdu tant attenti aħna qed nipproponu wkoll riformi fil-programmi tagħna eh, flodda tal-programming tagħna aħna qed nippruvaw niksbu per eżempju l-European Statistics of National Accounts l-eża tal-2010. Aħna hemm ħeġġa li nibdew trialogu, negozjati u jiena hemm ħerqan li r-riżultat aħar jilħaq ambizzjoni kif nixtiequ aħna kif timna aħna fil-proposti oriġinali tagħna wara ser ikun hemm proposti oħrajn. L-ewwel nett, nixtieq insemmi statistika ġdida tas-suq uniku dan huwa proġett ewlieni għal Eurostat lekk imsi se jaħsin stat. Din hija proposta ambizjuża ħafna biex nibdlu eh, l-intrastat li hemm bħalissa bi statistika aħjar għal kummerċ intra EU dan ser ikun kontribut tajja biex innaqsu il-pis marbut ma' xogħol tal-istatistika. Fl-aħħar l-Eurostat u l-ISS ser jibqgħu jaħdmu flimkien għal futur tal-istatistika Ewropea. Per eżempju, Pala follow-up għal GDP u wara l-inizjattiva tal-2007, aħna qed nippreparaw l-aħjar mezzi ta' kif nikkomplimentaw l-istatistika ekonomika permezz ta' data u li tinkludi wkoll id-dimensjonijiet ekonomiċi u soċjali ta' tkabir ekonomiku. Signora President, membri, l-istatistika Ewropea għaddiet minn riformi kbar ħafna f'dawn l-ħar snin, aħna ma stajniex namlu motiħor u jiena lest li ngħid li il-bidu ta' sistema ġenwina tal-istatistika Ewropea u għal-aħjar mod għall-isfidi għana għoddimna. Riformi tagħna eh, jitkellmu dwar strateġija tajba u proattiva li tinkludi integrazzjoni Ewropea fil-governanza, design, produzzjoni u disseminazzjoni tal-istatistika Ewropea. Il-Kummissjoni u l-Eurostat bħala il-servizz tal-istatistika tagħha qed tipprova hija determinata li ser tagħmel dan ix-xogħol jiena grat li aħna maħniex qed naħdmu weħidna. L-interess tagħkom kontinwu kien ferm importanti għalina u jiena nixtieq ngħid li nixtieq li jibqa' jibqa' hekk din il-fiduċja. Irrid ikollna ambizzjoni biex bekk dawn ir-riformi jisiru realtà għaċ-ċittadini tagħna b'mod ġenerali. L-status quo mhijiex għażla. Aħna għandna triq diffiċli qudiemna iżda Nista' ngħid li dan jinkludi eh, ġlieda kbira l-integrazzjoni Ewropea nifisa. Jiena ħerqan li nardin l-opportunità seħal darb'oħra biex naqsam magħkom informazzjoni li tista' tiffaċilita iktar kuxjenza u iktar eh, għarfien ta' kif il-sistema tal-istatistika Ewropea tista' tikkontribwixxi għal aħjar governanza u politika ġewwa l-Ewropa f'dinja li qed tevolvi daqshekk ta' maġla. Grazzi. Thank you very much, Walter. Uh, Grazie ħafna, Walter. Dan il-komitat huwa ħabib tiegħek u anka tal-Eurostat minħabba li kemm il-darba ippruvajna aktar natuk aktar setat natukom aktar setat din kienet uh, fil-faċċa ħaġa li eh, il-kumitat minn dejjem iprova jagħmel anke qabel ma tħaltina f'dan il-kumitat u għalhekk kuntenta illi aħna rnexxinna anka nwaslu xi ħut minn dawn l-affarijiet anka fil-pakkett tas-sitta u f'postijiet oħra. Issa ħanduru għal sala u nistaqsu il-mistoqsijiet nibdew b'Edward l-ewwel. Għaw xi koordinaturi forsi li xtaqgħu jitkellmu qabel Edward? Sven, qed titlob il-mikrofonu. Ma nafx kif uh, kienet il-lista. Mela, jista' jibda Edward l-ewwel. L-ewwel net uh, nixtieq nagħti merħba lil uh, Walter Radermeyer fost l-istatistika b'mod in ġenerali em, ftit affarijiet eh, importanti aktar mill-deficit u mill-perċentwali tad-djun. Kienu dawn kienet din l-istatistika illi kienet fil-qalba tal-problema u l-enija li inti fil-pajis li inti semmejt. Pero jina naħseb illi pajizi oħra u koll ikkontribuaw biex jagħtu informazzjoni anqas preċiża permezz tal-żamma tal-kontijiet b'mod kreattiv. Dan għadu jseħħ anka sissa. Ma nafx, taqbel inti illi qabel ma jkonna sistema tal żamma tal-kontijiet armonizzata kif għandu anka e, e, standards armonizzati kif għandhom is-settur privat għandna li jessej veru e, issa ħajkun għal jessej tal għana l-ESA tal-2010. Em, pero pajiz li għandhom sistemi tal-flus tal-kontanti u oħrajn li jżommu eh, sistemi oħra. Anka jekk wieħed un irid jagħmel traduzzjoni ta' dan kollu meta jippreżenta il-kontijiet il-Kommissjoni, xorta waħda jista' wieħed joħloq prezentazzjoni ingannuża permezz ta' dawk li jissejħu vetturi speċjali Eh, u sorsi oħra ta' zama ta' kontijiet li nan sejjaħlu zama ta' kontijiet kreattiv. Inti kontent eh, b'dan eh, b'din il-ħaġa? <clears throat> well, I, I think um, for the time being... Naħseb illi risposta tijaj għalissa ija illi wieħed irid jikkumpensa in-nuqqas ta' eżistenza eh, ta' sistema tal-kontijiet eh, li tissejjaħ accrual eh, biex ikonna ġifiri sistema li bazata fuq il-flussi tal-kontanti għal dik li tissejjaħ accrual system fuq il-level makro Eh, wieħed irid jara li jala eh, il eh, nuqasijiet li jkun hemm, però kieku nistgħu nimlow dawn it-toqob biex ngħidlek nimlowhom fuq livell micro żgħir l-ewwel biex inkunu nistgħu noħolqu sistema ta' żamma tal-kontijiet li tkun paragonabbli minn pajjiż stat membru għal ieħor. Ovvjament hemm ħafna oġġezzjonijiet għal din is-sistema ta' żamma tal-kontijiet li tissejħek cruel hemm qed e, eh, dwar jekk l-ispejjeż marbuta ma' din it-tip ta' sistema u wieħed jirkupromx eh, jiġifieri kux hemm dak il-valur miżjud anke fit-teħid ta' deċiżjonijiet finanzjarji, għalhekk il-parir tiegħi jkun illi inħarsu bir-reqqa lejn ir-riżultati tal-istudju illi qed isseħ ir-riżultati ħaj joħorġu sal-aħħar ta' din is-sena. U bekk imbagħad aħna nkunu nistgħu nibnu pjan ta' azzjoni biex naraw kif nistaw nimplementaw u nipromovu sistema ta' zama tal-kontijiet li tisseħ accrual system. Żgur illi mhux se tkun xi biċċa xogħol faċli minħabba illi hemm ħafna tħassib dwar l-ispejjeż li ġordi ma tantx tagħmel sens għas-settur pubbliku u uh, argumenti oħra. Anka membri tal-Parlament infushom fl-istati membri ma eh, mhumiex eh, daqshekk favura din it-tip ta' sistema. Eh, din eh, il-kautela biex wieħed eh, dura għal din it-tip ta' sistema għax tfisser u kol anka differenza fit trasparenza illi huma għat ridu u kol ikunu kapaċi jiffaċċjawha u jitrattaw. Dejjem hija problema li wieħed jitratta trasparenza tgħid il-President Wolf emississa. Minar mikrofonu. Grazzi ħafna, Signori. Grazzi eh, tal-ġejta unek maħna, sur Radar Maher unek biex kellimna. Il-rapporti jak kienu jieħed tajab ħafna, nispera li mandu muxi 60 sen oħra biex jisir eh, eh, progress u jkun hemm soluzzjoni għall-istatistika Ewropea. Għadda wisq żmien biex wasalna sow. Ikollinejt ngħid illi ehm, ikonna problemi naħna manka fl-2005 nitolbu biex il-Eurostat jikollu rwol aħjar konna nafu li kien hemm problema fil-Greċja ma ma konniex nafu eżattament x'kien qed iseħħ. U pajjiżi il ġermanja għal iva li tikonna aktar fiduċja fil-Eurostess. Issa dwar dak li qal il-professur Xikluna niftakar illi fl-2004 l-2004 fi, Frankfurt eh, kienem min tkellem dwar is-sistema ta' zamma tal-kontijiet u l-ispejjeż marbuta magħha. Eh, Fil-Ġermanja eh, fil fatta Eh, jeżistu dawn il-problemi u problemi oħra anka marbuta per eżempju mal-pensjonijiet. Issa, l-mistoqsija tiegħi, eh, wara da kollu li qed inti żgur illi aħna qegħdin inqablu affarijiet li wieħed jista' jqabbilhom, jekk wieħed iħares lej l-istatistika ta' pajjiżi differenti u wieħed jipparagunhom, wieħed jista' jagħmilha din il-biċċa xogħol bis-sens il-kelima ta' qabli fil-fatt qal li f'pajjiż l-istatistika tal-xogħol eh, per eżempju, fil-Germania differenti minn l istatistika għal l-istess ħaġa fil-istituzzjoni tal-istatistika oħra. E fil-insan immaġina li anka f'pajjiżi stati membri eh, eh, u kol qed ikun hemm din id-differenza. Eġifiri dak li jiġi Eh, jidħol fil-statistika tal-Bundestag huwa differenti minn dak li jidħol eh, fil-istatistika tal-uffiċi tal-istatistika fi Franza. Allura laqas bħet jista' jqabbel laqas hemmhekk fil-każijiet pereżempju ta' esportazzjoni. Iġifiri, għalek, eh, l-istatistika u e, e, tisa fi toħloq il-problemi. Ija miex, ija tintuża l-istatistika biex jittieħdu deċiżjonijiet miex għan fija infisa. Edha mek biex tista ċempel il-niepen biex nejtek ta' meta ikunem il-problemi. il problemi Iġifiri, tiġbet l-attenzjoni u tagħti l-allarmi meta jkun qed tiġri xi ħaġa li mhux suppost qiegħda tiġri biex wieħed ikun jista' jagħmel xi ħaġa dwarha huwa veru li hemm bżonn li jkun hemm din it-tip ta' fiduċja u issa eh, l-istati membri fil-fatt firmaw eh, il-Fiscal eh, Compact u l-pakket ta' sitta, però jiena xorta waħda m'għandix biżejjed fiduċja li l-affarijiet jirnexxilhom u nixtieq inkun naf aktar affarijiet fid-dettall. Mela, dwar il-kemm wieħed se jipparaguna id-dejta finanzjarja il-livell ta' paragun palissa jina nista' nsejjaħlu uniku għal kriterja ta' Maastricht dwar id-dejn u d-deficit għanna il-paragunar bej il-pajjiżi illi E, wieħed pereżempju ma jistax juża fir-rigward ta' paragun bejn pereżempju l-Unjoni Ewropea mal-Kanada jew mal-Istati Uniti. Jiġifieri għandna sistema ta' assikurazzjoni ta' kwalità li tassikura illi daw kollha involuti fil-komunità fil tal-istatistika edin jużaw l-istess regoli loba bl-istess regoli, imma huwa diffiċli biex wieħed jassikura illi konna 350 statistika illi qed tapplika l-istess ta' standards, per eżempju statistika dwar, dwar l-oysters, dwar l-akwakultura. Ovvjament, Eh, wieħed jista eh, jaċċetta li jkun hemm naqra differenzi eh, l-oysters li wieħed jgħod fi Spanja u dawk li jgħod fi Franza mhux ħajħolqu l-istess problemi bħad-dejn u d-deficit. Mela, ġifiri, rritu konna l-iskop unkunu nafu eżattament ta' feqed namlu il-paraguni kemm nistgħu naċċettaw nuqqas ta' preċiżjoni kwalinkwa tnaqis ta' perċentwali fil-preċiżjoni ħatuħlo zida żieda fil-ispejjeż ovvjament u żieda fir rizorsi xejn ma jġib xej għalhekk aħna nixtiequ illi nikkomunikaw ma'kom biex inkunu nafu Eh, għalfejn dawn din l-istatistika di 360 statistika differenti e, xanda bżon anka biex tkun tista' tintuża biex isiru paragoni. Inti semmejt il-pensjonijiet per eżempju, hawnhekk jiena nista' nikkonferma illi l-proposta tal-Kummissjoni edha tipproponi l-istess standards tal-ġnus maquta biex bekk tkun tista anka e, tara xinu għaddejn moħbi anka dak marbut mal-pensjonijiet u din biex tkun xi ħaġa obbligatorja Sissa però tiġa għanna tlet stati membri illi jixti u jostakolaw il-dibattitu dwar l-eza tal-2010 u sfortunatament dawn it-tlet stati membri huma l-iktar tlet stati membri kbar. Huma eh, qed jaraw ir-riskji imma eh, flimkien ma'kom u mal-presidenza jiena nixtieq li nkunu kapaċi nikkonvinċu lil dawn l-istati membri biex eh, bekk nkunu nistaw nkomplu bid-diskussjonijiet biex sal-2014 nkunu nistaw nikkalkulaw il-dejn u anka l-ispejjeż marbuta mal-pensjonijiet. L-istess għal contingent liabilities, special purpose vehicles u anka odda oħra ta' finanzjar in innovattiv kif taf kif forsi indunajtu fil-istqarrija tal-istampa tal-23 ta' April, aħna tajna l-opportunità li mhux biss inħarsu tħarsu lejn il-dejn skont u d-deficit skont il-kriterji ta' Maastricht imma anka kriterji supplementari li jgħinukom biex taġġustaw il-kalkoli ta'kom skont il-tiġijiet ta'kom. Din tiġa hija xi ħaġa possibbli u aħna xtaqna nimxu f'din it trib mod aktar ambizzjuż biex bekk intom ikolkom il-kollox kolkom l-affarijiet eh, eh, l-iktar offer l-iktar importanti blaħ ħabita xej. Mela, e, nkajlu l-istess affarijiet, e, apples with apples qed jgħid il-President. Mela, il-suq tax-xogħol. Jekk wieħed iqabbel il-pajjiżi, ovvjament u jar l-istatistika differenti, wieħed ħajasal għal e, konklużjonijiet differenti Dini għal l-aħbar il-ħazina, imma l ħabar il-tajba hija illi l-istatistika Ewropea hija waħda. Is-sors huwa wieħed li u jista' jużah biex iqabbel u għalhekk din hija xaġa pożittiva jekk inti trid qabbel il-figuri Ġermaniżi ma dawk Maltin, Taljani, Franċiżi jew Ċipriotti tista' tuża dan l-istatistika Ewropea anka għal kummer il-flussi ta' kummerċ intern anka bħalissa għandna veru dawk li jsejħu differenzi riflessi mirror differences E, e, e minħabba li l-importazzjoni minn pajjiż eh, mhijiex ekwivalenti għall esportazzjoni li tkun ħarġet minn dak il-pajjiż minħabba li hemm kejl doppju. U dan qed iżid il-pis bid-doppju għal dawn eh, għal min jiġbor din l-istatistika u għal dawn l-aħħar snin inna nippruvaw innaqsu dan il piż u sissa però ma rnexxinniex. Issa nixtiequ illi ikolna bdejna anzi inizjattiva e, jisima SingStat, Single Market Statistics, li bija nishtiqu niftħu speċi ta' eh, data cloud, eh, data ġifiri Schengen ta' data, per eżempju. Eh, speċi ta' katina ta' data illi tur il-flussi tal-affarijiet fej sejri biex ma jkunx hemm il-flussi li eh, moddija darbtejn. Eh, mm, sfortunatament ċertu stati membri ma tantx jixtiequ li dan iseħħ minħabba innu qegħdin jibżaw mill-prinċipju ta' sovranità huwa diffiċli li wieħed ikollu din il-sistema Ewropea eh, ġenwina jekk ma jkunx hemm eh, min ikun les li ċedi dan. Mela, sakemm ikona dan l-impenn ta' fiduċja U sakemm l-istati membri ma jagħmlux dawk li jwedu, aħna ħanaddu ħantellawhom u il qotta tal-ġustizzja u nakkużawhom biksura jekk eh, dan huwa xogħolna fil-fatt hekk ikonna nagħmlu. Għalhekk nista' nifhem mela għalfek għalfejn inti tixxiq li jibdow dawn id-diskussjonijiet fit-trialogu dwar l-ISA tal-2020 Mela, jina rapporter fil-fat eh, dwar dan il-sujġet. U dossa sajmes. Grazzi. Grazzi surra demaħer ta' li ġejt il-taqmana unek il-lum. Kimet namlu 20. Dan il komita dejjem id-defendiet id-drittijiet li għanda il-Eurostat u dan għal ħafna drabi anki qabel il-pubbliku ħa interess fikom. Dan fakritu wkoll Signora sinjura President kif ukoll persuni oħrajn. Ix-xogħol tal-Eurostat se jkompli jikber minn dak li qed naraw. Ġifieri eh, anki il-sinifikat dak li qed tagħmlu se jsir iktar importanti għalhekk intom toruna x affarijiet huma importanti li nagħtu każ, imma jekk il-żona tal-Euro trid tara ċertu bilanċ li jintleħa, mela ikun hemm bżonn li id-dejta minn għand il sta tkun ta' kwalità aħjar. u uh, dan ma mhux biss fuq il-budgets nazzjonali, imma anki fuq l-aspett ta' il-delivery li tingħata tal-linji ta' politika differenti. Hemm miżuri li jiġildu l-qatt, li wieħed ikun jista' jkejjel u jara kif ivarjaw bejn l-istat ieħor l-edukazzjoni, t-taħriġ, wieħed jista' e- e- e- il-politika tas-saħħa dawn kollha anki kwantitattivament u anki il-kwalità wieħed jista' jkejjel. Irridu naraw eżattament x'qed jagħmlu l-Istati Membri jew x'se jkunu qed jagħmlu fil-futur biex jaraw li n-nies ma jimirdux, per eżempju, irridu insibu il-modi ta' kif aħna nipenalizzaw dawk l-istati membri li jkunu qed ma jagħmlu jekkax ftit saqajhom. Jekk il-politika tal-Unjoni 2020 eh, nimxu iktar strettament magħha, intom minn ħata l-istati membri tkunu tistgħu tiġbru statistika li tkun iktar ta' min jorbot fuqha. Mela, il-risposta tiegħi set nitkellem fuq il-Quality Assurance System dak li inkontu għal data dwar taxxi fiskali kif diġa qed tilkom fuq il-masrit il-debitu u deficit fl-affarijiet ewlenin ta' Maastricht diġa' jeżisti eh, reġim stret ħafna ta' ehm, stadji differenti issa. Irridu wkoll insemmu l-indikaturi tal-scoreboard fuq livell makroekonomiku. U dan jinkludi numru ta' indikaturi li ikun differenti, li jkunu iktar diffiċli anzi biex ikun hemm quality assurance fuqhom għax din id-data eh, mhux biss tinkludi il-settur pubbliku imma jinkludi wkoll il-privat, ġifieri id-djar, il privat jiġifieri id djar il familji għalhekk tkun iktar diffiċli biex inti jkollok l-istess kwalità eh, u tilħaq ċertu livell ta' kwalità. Imma jiena għandi f'moħħi li jkollna sistema li taħdem ta' quality assurance flimkien ma' l-obbligu tal-istatistika ovvjament Għalek għaddejta EDP għanna l-istatistika flimkien ma' regolament 479 iġifiri l-istruttura tal-gvern li tiżgura il-kualità ta' din id-data. U fil-round li mis aħna rridu niżguraw dawn l-indikaturi kollha. It-tielet stadju mbagħad meta joħorġu l-indikaturi tal-2020 kemm titlu u anki it-tieni saf, dawn naraw li huma stabiliti issa u jekk jintużaw fil-dibattitu politiku, mbagħad inna pressjoni biex nagħmlu il oħ il-firewall tagħna naraw li ikunu għax hemm il-liġi ta' Charles Goodhart li eh, jgħid li meta tuża indikatur għal eh, raġun skopijiet ta' politika ma jibqax indikatur tajjeb. Iġifri hemm ċertu feedback il-tamaxlit eh, il-deficit u anki il-dejn ħadd ma kien jagħti kasom qabel intużaw fit-trattat ta' Maastricht, imma dawn ġew użati f'trattat ta' Maastricht u daqqa waħda ġifiri għal ċertu skop ta' ta' deċizjoniet, dawn l-indikaturi ma tibdew jintużaw minn ħafna entitajiet għalhekk dawn affarijiet imorru jitfit anki jekk jiena marriċ li nsemmi l-problema tar-risorsi. Il-kwistjoni kollha tar-risorsi u din f'termini assoluti jerġa' jġibni lura soluzzjoni Ewropea għax issa sistema Ewropea qed taħdem flimkien u aħna nerġgħu nivvintaw l-affarijiet f-27 darba ġifri għal kull stat membru, jisiru l-affarijiet differenti. Għalek, wieħed irid jara kif is-sistema nistgħu nbidluha sabiex il-risorsi jkunu hemm għal dawn is-sistemi ta' quality assurance. Grazzi. Ja, <clears throat> vielen Dank Herr Rademacher für Ihren Grazzi ħafna sur Rademacher tal-li ġejt il-ta' amana. Jiena nixti li insemmu xi żewġ punti li nsibu fir-rapport tagħna. Punt diġa semmejnieh ġifiri l-indikaturi għall-istrateġija tal-2020, għax dawn huma verament kruċjali u anki insibu dan fuq il-website. Imma, sfortunatament, dwar l-indikaturi ambientali il-serje tiqaf fl-2009 unek tad-data. U kważi għal kull kriterju id-data series u kol tiqa fl-2010. Isu mem xej mill-2011 il-qoddim. Allura, kif nistawna nipjanaw semestru <laughs> Ewropew minn nuqqas ta' data? Ma nix data aġġornata, naħseb tkun ħaġa verament li bżon juża li konna laffajt fidejna u kif nistaw naslu għallan tista tirrispondina għal dan inti u kol semmejt il-contingent liabilities dawn ir-responsabiltajiet oħra. Flimkien mal-pensjonijiet hemm xi setturi oħra li inti tara li huma importanti ħafna li joħorġu ovvjament mis-six pack u li rridu naġġixxu fuqhom. Għax għalina ma jiswa propju xej jekk ikonna il-garanziji li jintużaw biex joħon u il-dejn bħala sistema parallela tal-sistemi tal-accounting, tal-bookkeeping. Aħna fil-rapport nejdu li rridu nużaw mod aħjar il-data li tkun iktar user-friendly. Għandu ikun iktar faċli wet juża il-data li tkun format grafiku biex iħarreċ il-ħattijħor Jina naf li qed tipprova tagħmel dan kollu, qed tipprova tara li l-affarijiet jiċċaqal u anki skont il-pajjiż u jiena wieħed minn dak li nuża d-dejta li tipproduċu intom, imma xorta naħseb li għadbu għalkom x'tagħmlu. Nkun verament interessat li nara li taqtfu l qoddim grazzi ħafna. Mela, l-ewwel nistoqsija ħan irrispondi naħseb li hija taħda diffiċli fil-fattarija. Kif nistgħu intejbu l-aġġornament tad-data ambjentali? Hawnhekk is-sorsi ma għandhom xaqs muxej ma s-sorsi e, fil setturi u fil-dinja ekonomika u finanzjarja. Ovvjament, inti taf li aħna Eh, aħna impenjati ħafna kif tista' taraw mill-GDP li nersqu iktar li aġġornament reali u qed naħnu wkoll ma' dipartimenti oħra tal-Kummissjoni. Hawnhekk forsi mhux li jura biss jirostat biss li huwa konċernat. Imma tajjeb li naraw li konna kooperazzjoni aħjar mal-JRC li eh, eh, nimlow il-lakuni li jem biex ikonna figuri iktar aġġornati u nużaw modell li jkun eh, eh, jaqbel ħafna ma dak tal-istatistika eh, nitkellem fuq il-now casting. Issa, sa fejn nistgħu naslu u modell ovvjament wieħed juża statistika minn dak li osserva observation based meta araw biex jiġri meta naraw il-prezzijiet, per eżempju il-Consumer Price Index, issa huwa aġġornat mm, u qed nippreparaw proċess iktar maġġel għal annual national accounts anki il-quarterly national accounts. U jiena ottimist li nistaw u kol intejbu id-data fil-qasam soċjali neskludi il-labor force għax dan huwa ġurnat imma per eżempju aspetti ta' distribuzzjoni ma tantx aħna eh, għandna riżultati tajbin biex ikonna l-estimi anki għalliju silk u għaddejta data ambientali edin morru għal-aħjar nkwantu għal-enerġija jekk taraw fuq id-data tal-2012 li eh, dawn jiġu publikati past iktar maġġa meta jqabbel fil-mal-passat. Il-problema tibqa ma' data li għandu xtaqsam ma' l-iskart, per eżempju, u data fuq affarijiet iktar naturali. Għalek jiena eh, il jak nifmu u inwijet li verament se nagħmlu l-almutana ma għal din l-istatistika u kif se nikkooperaw ukoll mal-kollegi tal-ġersi biex dejjem nippruvaw inlaqqaw u jkollna indikaturi li nimxu bihom. Issa, fuq il-contingent liabilities u six pack, nixtieq nagħmel differenza bejn erba' tipi oħra ta' informazzjoni l-ewwel l-aggregate debt tal-public corporations un battem il-garanziji li joħorġu l-gvernijiet, tilet punt il-government pension obligations u r-raba punt l-obbligu ta' bil-fors li joħorġu mill-PPPs. U għal dawn l-erba kategoriji aħna nixtiequ pjantana huwa li intukom varjazzjoni sħiħa ta' informazzjoni, kull tip ta' informazzjoni biex for intom tikkalkulaw u jkolkom eddeja ġenerali ta' situazzjoni finanzjera fl-istati membri. Imma l-darbu ħrajjena jiena nixtieq ngħid li il-dejn ta' Masrif huwa il-qofol ta' kollox. U legalment aħna rridu nipplikaw skont l-affarijiet skont il-liġi ġifieri l-qafas tiegħu. U dawk li definixxew anzi li, li varaw il-euro dejjem kellhom edejat u kellhom eh, dan il-kunċett tal-responsabiltajiet u mhux ta' l-assets tal-assi. Issa qed naraw li rridu nikkonsidraw iż-żewġ perspettivi. Imma mhux faċli li nintegraw dawn l-affarijiet jekk inti għandek biss indikatur unilaterali biss għalek biex ninterpretaw id-dejn gross inti trid tara il-balance eh, sheet miż-żewġ naħat eh, u dan il-lej dan nixtiequ nersqu u aħna. Issa l-aħħar punt li inti qajjimt huwa il-user friendliness. Sa fejnaf naf għandna niltaqgħu jew għadha jew pitada magħkom. U ovvjament tajjeb li jintom qed indirizzaw din kwistjoni. Aħna qegħdin f'kuntatt ma' ħafna mill-utenti fuq il-user satisfaction basis. Nista' ngħidilkom li b'mod ġenerali dawk li jużaw id-data huma sodisfatti anki għall-aċċess li għandu. Imma tajjeb għax intom se tejnuna biex namlu l-affarijiet aħjar mill-qed nagħmluhom. Grazzi ħafna. Sophie. Grazzi, Signor President. Mistoqsija għasira x'diġà fil-risposti li tajt u fil-prezentazzjoni inti urejt ruħek pozittiv dakolla li qbilna fuqhom ir-regoli l-istrutturi imma mbagħad fir-risposti qatt rajna li inti qatt trid iktar attent huwa l implementazzjoni u l-impatt. Jina il-prezentazzjoni ta' Sur Okahol met sena l-oħra meta ġil ta' għamana f'din hawnhekk kien kien eh, pessimist dwar ir-rati tal-tul fis-seħ l-implementazzjoni skont il-kodiċi ta' l-imġiba l-Code of Conduct Għalek, safej, aħna nistaw nifmu, eh, safej nistaw naslu bil-modelli tradizjonijiet nazjonali u anki deċizjonijiet nazjonali. Għax tajjeb kiku kullħat ikun responsabli għal affarijiet tiegħu imma għandna munita ta' kulħadd u nafu issa nafu biċċar li hekk deċiżjonijiet jiddu minn pajjiż se jkollhom effetti fuq pajjiż oħra għalhekk żewġ affarijiet il-fatt li għata pajjiżi li ma jimplementawx dawk dak li ġi miftijem ma jistax wieħed jorbot fuqhom, eh, nafu li dan jista' iġib il-problemi lil pajjiżi oħra. Allura, x'bis x'indet il-mistoqsija? Well, um, I was um, and optimistic. Iva, jina kont ottimist. I have included also words like blocking factor. There are real blocking factors for the time being um, in the implementation of a genuine European statistical system. Kif se nimplementaw um, sistema ta' statistika li tkun verament Ewropea? Jina, um, kont uh, ottimist imma kont ukoll onest biex ngħid eżattament fejn huma l-ostakoli. Aħna qed eh, qegħdin f'metamorfożi minn skema li topra fuq livell nazzjonali, rridu naraw li topra wkoll fuq, fuq livell Ewropew. U din mhix ħaġa faċli. Imma naħseb nista' naqbel li wasanna wasalna wasal iż-żmien fejn irrid mod ta' kif naħdmu. U s-sistema kif eh, kol li ħarġina fl-2009 fir-regolamenti tal-istatistika Ewropea. Rridu sistema Ewropea u mhux waħda nazzjonali li tkun koordinata fuq livell nazzjonali. Hemm ukoll Single Market Statistics u dan ovvjament jaqblu dak li qed inti jekk wieħed jimmaġina li l GDP tal-Olanda qed jiġi issa kalkolat għabbażi tal-istatistika tal-kummerċ estern li mhumiex koerenti ma l-istatistika li eh, l-istatistika li tintuża biex tiġi kalkolat il-GDP il-GDP tal-istati membri l-oħra. L-Olanda qed jgħidu li aħna l-import data ma tantx nistgħu norbtu fuqha, rridu aħna nkejlu l-affarijiet aħna. Umba dan jidħol fil-kalkolu tal-GDP. Taraw ġifieri l-impatt xifisser dan, jkunem hemm mod tal-kalkolu autonomu. Eh, Kuħat jagħmel affarijiet għalih u hemm xejn koerenza. Jkunux jaqblu l-istatistiċi proposta tagħna hija li dan it-tolerance interval issa jintemm. Punt ieħor u li huwa importanti huwa dak tad-demografija aħna għalissa nittolleraw varjazzjoni inkwantu għal definizjoni ta' popolazzjoni residenti li ma tkunx sa, 10 eh, sa 10%. Imma xorta l-istatistika tkun olja bizzejiet li l-inna tinkwetana. Ġifiri nafu li din miex statistika wahda għal kull stat mem bdejna għalek dibattitu fuq dan u se nġibulkom proposta fej se ngħidu definizzjoni biċċar li jrid din il-popolazzjoni eh, trid tiġi eh, kalkolata b'mod wieħed biss kif nagħmlu wkoll tal-oysters ġaj dritt bekk nistaw imbidlu dawn is-sistemi ta' kif aħna nikkalkolaw. Intom forsi rajtu li fil-lender, Ġermanja u anki l-Bundesrat, diġà ħarġu b'opinjoni kontra regolament 223 dawn pal argument qed jgħidu li din titħol fil-kompitu tas sussidjarità ġifiri l-amministrazzjoni fil-Ġermanja. Dawn huma l-ostakoli li ntaqgħu magħhom. Jisbispjaċini li nsemmi dan pal eżempju. Grazzi ħafna, Hans Peter. Thank you, Mrs. Chairwoman. Generaldirektor Rademacher, ich gehör ja auch zu ihr. Grazzi. Direttur Ġenerali Rademacher, jina fan kbir tiegħek bħalma taf, iżda raġunijiet ta' saħħa jiena ma stajtx insegwi dak li qed tagħmel inti daqs kemm xtaqt. il-lum x'intqal dwar eh, l-Italja. Hemm lista ta' passi li waslu li l-Italja li tingħaqad fl-ewra mal-ewra naf li din tmur lura ħafna snin iżda jislu f'ħafna dettal talbu l nies fil-gvern Ġermaniż kif dan seħ u insomma ma tantx sabiħa u l-Eurostat ġiet imsemmija immorru lura pereżempju għal 98 il-figuri eh, ma kolla differenti, ċifri differenti, kienu nbijaw ir rizervi ta' deb. U fl-aħħar mill-aħħar l-Italja mbagħad ta' aċċettata fl-ewro taħt pressjoni politika u kif qal Carlos int kont il-kap ta' dipartiment li qal li id-dħul tal-Italja ġewwa iż-żona ewra kienet xi ħaġa riskjuża. X'sar allura? biex ittejjeb ir-riżorsi finanzjarji u riżorsi oħrajn tista' tajt li jista' jkun hemm każ ieħor jew ma jistax ikun hemm każ ieħor bħal l-Italja jekk aħna nkunu responsabbli? Xi trid iktar għaliex l-Italja tal-bira tista' tkun il-Polonja ta' għada. Aħna m'għandniex dan il-proġett din il-problema fil-proġett tagħna design kien hemm il-kampanja Kohl Schroeder għall-elezzjonijiet u allura l-Italja kellha tiġi mejuna biex tidħol. U jien nista' nimmaġina sitwazzjoni li oħra li seħ fil-futur. Allura x'em bżonn biex ma tiġux abbużati fil-futur? Ovvjament jiena ser naqra l il illum jiena ġa id-downloadjajtu fuq l-iPad. Istat ma kellix il-ħin li naqra, ma se naqrah. Ovvjament dan jirreferi għal żmien fl-aħħar ta' disajnijiet fejn is-sitwazzjoni tal-Eurostat, il-pożizzjoni tal-Eurostat u riżorsi wkoll kienu totalment differenti. U għalda stant jien ma naħsibx tista' tqabbel. Biex natik eżempju, dikatur, f'dan l-istadju issa ma kienx hemm unità li taħdem bl-istatistika finanzjarja, kien hemm sezzjoni b'xi tnejn jew tlieta min-nies, sezzjoni żgħira ħafna li kienet tieħu ħsieb l-istatistika. U dan jirreferi l-eżempju tiegħi, nsajt. Aħna mekk konna nifaċċaw kull tip ta' affarijiet innovattivi fil-rigward tal-ħolqien, għal-influenzi fuq l-istatistika finanzjarja. U allura l-indikatur għalija fl-aħħar ta' disajnijiet kien li krem tlet persuni fl-ewra sart li ħadmu fuq dan. Issa, aħna għanna madwar 50 persuna li għedin jaħdmu biss fl-istatistika finanzjarja. Aħna għamilna zjara ta' dialogu ma' ħames stati membri sissa u morna mhux biss fl-uffiċċju ċentrali tal-istatistika iżda wkoll morna fil-municipalitajiet, f'reġuni f'uffiċċji reġjonali, fostom fil-Ġermanja u l-Awstrija. U jiena naħseb li issa nistgħu ngħidu li għandna inventarju mżmum mod regolari li jippermettilna nassessjaw il-kwalità tal-istatistika finanzjarja fl-istati membri kollha. U meta aħna naraw xi tip ta' riskju għal kwalità tad-data, aħna immedjatament nibdew namlu żjara metodoloġika li uh, terminoloġija ntużata għal din it-tip ta' eskalazzjoni għal fażi ta' riskju. U Allura jina naħseb li fi rigward ta' data fiskali aħna issa qegħdin ngħixu fuq pjaneta totalment differenti meta tqabla ma' l-1998. ċemni esm mill perspettiva tal-Eurostat? Għawnek nista' nistanajt li hemm nuqqas ta' rizorsi. Il-problema hija wkoll l-influenza u r-rwol tal-kollegi tagħna fl-istati membri nazzjonali biex jikkontrollaw u jikkoordinaw ġewwa l-pajjiżi tagħhom dak li qed isseħħ hemmhekk. Din hija parti mill-proposta li aħna inkludejna fl-emenda għal regolamentazzjoni tal-istatistiku għal daqsan tkunu tistaw taraw li aħna proponejna li jinsaħħu l-wol koordinazzjoni mal-istituti tal-istatistika nazzjonali u nishtiq ngħid ukoll li għalija din hija il-ħaġa nieqsa biex nippermettu lill-kollegi tagħna f'kull tip ta' kapital biex dawn ikunu l-awtorità tal-istatistika li kollha l-għodda u l-poteri li tikkontrolla dak li qed iseħħ fil-pajjiż. Grazzi. Liam. Grazzi, jina għandi tlet mistoqsijiet eżatti. L-għennet fuq il-Greċja Intom, ġifiri, inti, jew restat, kontu tafu li kienem problemi bil-ċifri eh, ta' dejn fil-Greċja, ġifiri, qabel bdiet il-problema tal-problemi ġifiri li nafu bijom ovvjament forsi intom ma stajtux taġixxu ma xtaqt kuna kontu xtafu x'se jiġri. Umbat meta eh, tkellimt fuq l-indikaturi li wieħed jista' juża biex jgħin il-politika ekonomiku nafu li fid-dibattitu li għaddej bħalissa dwar il-fiscal compact ġifieri it-trattat tal-baċit hemm id-deficit strutturali li huwa l-qofal ta' dibattitu kollu. Jiena nixtieq inkun naf jekk fil-Eurostat eh, tużawx kif tikkalkula u kif taslu għal dawn il-figuri U x'taħseb inti fuq l-importanza ta' dan l-indikatur? Għax għal ħafna ekonomisti dan l-indikatur jevolvi u kol f'medda qasira ta' żmien, iġifieri naraw xi huwa d-deficit ta' dak il-ħin u l-anki ta' politika li, li, li jorbtu ma' dan u xikun qed għalhekk ġifri għat jirid iqis kemm huwa importanti, kemm huwa tajjeb li jintuża llum fil-politika ekonomika peress li l-istrument tal-budget jiġi fi xej. Ġifiri naħseb inti fimt biex irrit noħroġ jien. Umbat l-aħħar mistoqsija tiegħi emm il-kollegi tijaj mm, tal-ambjent naqbel magħhom. Il-programm tal-ġnus maquda l-iżvilupp da juża indikatur għall-iżvilupp tal-bniedem. E, ġifiri wieħed jista' permezz ta' dan jiddeċidi xin il-kwalità ta' tkabbir. Hemm xi indikatur ta' dan it-tip li jintuża fil- e, anzi li qed jiġi żviluppat, qed jiġi qed jiżvolġi fil-Eurostat qed taħsbu fuq u dan jew tużawh biex inti toħorġu bir-riflessjoni tagħkom. Grazzi. Thank you very much. Uh, then... Grazzi. L-ewwel mistoqsija tiegħek, l-Eurostart eh, kienet konxja milli sar semmur lura r-rapport tagħna ta' Jannar tal-2010, ir-rapport jgħid kieġobkom analizzaw il-press releases matul is-snin u matul is-snin sa mill-2005 l-Eurostart b'eċezzjoni waħda biss Eh, espremiet riservi fuq id-data eh, ta' Greċja dejjem taqsejna kena dubju dwar notifika ta' data tal-Greċja u għal ni jikkonferma li aħna dejjem kena dubji u aħna l-ura konna konċi li il-problemi kien jeżistu. Minna l-oħra, aħna konna jisna il-prosekutur konnet naraw mm, sinjali u indikaturi. Iżda ma stajniex nuru l-provi. Aħna saqsejna li l-kollegi ġew l-Greċja fil-mistoqsijiet kollha li aħna kellna dwar id-dejta u jiena personalment mort il-Greċja bħala l-ewwel missjoni tiegħi meta wasalt ġewwa l-Eurostat. U jiena saqsejt iċċekjajtu dan dan u dan u għalulna bil-miktub firma mill-Ministru li kollox kien kif suppost. U għal sant kien impossibli li nuru il-kontra. U għal daqstant użajna eh, lingwaċ ftit Trump fir-rapport tal-tana tal-2010 għaliex edna li kien hemm rapportaċ ħażin apposta. Dinja, dan huwa lingwaċ b'saħħtu ħafna meta tqablu ma' lingwaċ li tuża l-Kummissjoni s-soltu. Ġifiri, id-data intbatet ħażina apposta. Aħna f'dak il-stadju ma kenniex il-poteri li naraw u nitolbu biex naraw il-balance sheet. Aħna issa nużaw il-poteri tagħna, affarijiet imbidlu u dan kien il-punt tatlu biex aħna inneħħu ir-riservi tagħna. Aħna issa rajna id-dokumenti u il-bilanċ li kien hemm. Dwar il-mistoqsija, dan mhux kunċett li aħna nużaw fl-istatistika, aħna nużaw il-kunċett ta' ta' deficit kif inu msemmi fil-regolamentazzjoni jeżar u dan huwa deficit tal-gvern u in isu dan fuq bażi annwali u kull erba' xhur u din tagħti impressjoni tajba tal-volatilità tal-iżvilupp. Għattilet mistoqsija, l-iżvilupp il-Human Development Index, l-HDI, li huwa intużat minn eh, Nazzjonijiet Uniti, aħna ma nużawx dan le. Għaliex minħabba ħafna kritika jkolli ngħid għaliex hemm skema ta', ta rating inkluża fl-HDI, ovvjament l-HDI tinkludi qatt ta' indikaturi li ġejjin mill-istatistika uffiċjali. Iżda aħna mhux qed naraw li l-istatistika uffiċjali għandha tiġbor pereżempju 25 indikatur minn osma differenti b'skema ta' rating biex ikonna xi tip ta' index ġenerali. Dan huwa msejjaħ composite indicator u il rating huwa wieħed huwa normative setting dak li aħna namlu u hawnhekk nixtieq neħġiġkom li jintom tmorru fil-website tagħna u taraw il-izvilup ir-rapport tal-iżvilupp sostenibbli mill-Eurostat u għemmek tkun tistgħu taraw iktar l-ingredjenti kollha tal-Human Development Index mm, imqabla mal-political target values. Dan huwa indikatur ma' indikatur. U dak li nixtiequ nagħmlu għall Ewropa 2020 aħna nixtiequ nieħdu l-indikaturi kif imsemmija u nurruha imqabla kontra it-target value biex bekk aħna nkunu nistgħu wkoll nużaw ċertu simboli. Per eżempju simboli ta' tal-temp. Ta, ta, ta, nuru xemx biex turi li l-affarijiet sejrin tajjeb u jkollok isa sajjetta meta l-indikatur mhux sejr tajjeb. Jekk taraw dan ir-rapport tistaw tifmuh tajjeb ħafna tkun tistaw tifmuħ ħafna ħjar x'inhu il-progress tal-Ewropa fejn sejr tajjeb u fejn mhux. Fir-rigward tal-perċezzjoni ta' ċittadini dwar il-politika, aħna ser ninkludu sa mill-2013, ġifiri mis-sena d-dihla lem, ser ninkludu kemm iċ-ċittadini jinsabu tajjeb kif perċepit eh, fis-servej tagħna li huwa s-servej dwar idħul u l-kundizzjonijiet ta' għajxin ġewwa l-Ewropa. Mek għana ser nsaqsu biss għal-fatti, xinu ma l-fatti għal-edukazzjoni, saħħa, il-suq ta' xogħol, eċetera. Iżda fl-aħħar nkoll aħna se ninsaqsu kif iċ-ċittadini jaraw il-staħħa f-situazzjoni taħħom partikolari. U għek nkunu nistaw nuqorbu iktar lejn tip ta' stampa iktar ċara dwar fatti u perċezzjonijiet. U l aħħar kelim huwa Antonin. Bueno, muchas gracias eh, por estar aquí. Grazzi. Grazzi tal-li um, ġejt. Għandi xi mistoqsijiet għadija speċifika ħafna. Kif l-impatt nipruvaw l-istatistika, l-impatt tal-istatistika fuq ir-regolamentazzjonijiet. Għavnet kiet nitkellmu dwar mhux l smis imma dwar ċertu eżenzjonijiet għal rekwiżiti ta' accounting. Aħna nistaw mm, naraw l-effett ta' dawn il-miżuri u rridu nistgħu niġbru d-dejta minn x'imkien ieħor. Nistgħu jkollna dejta komparabbli malajr fi strategija tal-2020 hija kwistjoni ta' correlation. Nippreferu li jkollna eh, dejta tal-istatu dik reġjonali u naraw eżattament t iseħħ ġewwa reġunijiet fir-reġuni fl-2020 Nistgħu ntejbu din is-sitwazzjoni? Um, so if I may, I would like to distinguish your two questions, the regions and the impact of... Uh, Ġiġ mistoqsijiet, l-impatt. Aħna, fl-istatistika uffiċjali, mhux qed in qablu l-impatti u nqisu l-impatti ta' miżuri politiċi mod dirett. Xi kultant kombinazzjoni dan iva jkun isu jaqbel ma dak li nkun qed nagħmlu fil-programm tagħna li dasant inti tkun tista' tara xi impatt fuq ċertu indikaturi, iżda m'hemmx xi tip ta' rabta fejn tgħid hawnhekk hawn pisa l-SMEs li jkun ġej minn xi qasam politiku partikolari u issa ser ser jkollna bidla fil-liġi u naraw il-marġini ta' dan il-pis. Dan ikollu jiġi eh, rizul isuħ per red ta' standard cost model li rrit ikun disponibli fatt ta' stati membri. Qabel, meta jiena kont eh, kap tal-uffiċċju eh, tal-istatistika Ġermaniż, dan l-uffiċċju kien jħossib li standard cost model u fil-Ġermanja kienu jatuk dawn iċ-ċifri, iżda għalissa di miex statistika uffiċjali Ewropea sissa u bata r reġuni Dan huwa punt importanti ħafna. F'xi indikaturi ma tistax tqabbel pajjiż żgħir tqabbel pereżempju l-Islovenja ma' Franza. Pereżempju fir-rigward tas-suq tax-xogħol l-istatistika soċjali, inti trid tmur tara l breakdowns reġjonali. Dan ovvjament jagħmel l-istatistika tom il-flus. Għaliex biex ikollok ċifra tajba ta' min jorbot fuqa għal-reġun, irrid ikollok eh, daqs ta' sampil adattat fil-reġun. Iżda, aħna unek qegħdin naħdmu ħafna biex ikonna statistika soċjali u statistika ambientali biex ikonna breakdowns reġjonali li ikunu iktar viċin għal dak li rridu inqablu per eżempju tqabbel eh, naħat isfel mezzoġorno mal-Islovenja. Grazzi Walter. Inti taf ovvjament kifet fil-bidu il-Parlament jgħat man l-Eurostat. Meta kont rapprezenta l-Germania niftakar li jina kelli trialogu miegħek u aħna ridna nifmu b'mod aħjar il-ċifri mir reġuni u jena jidirli li kena nuqqas taqbil, ma kien hemm insomma fil-Ġermanja kien hemm problema biex jiksbu dawn iċ-ċifri fuq livell federali u il-Parlament qabel mal eurostat dwar il-tħassib dwar il-Greċja u din kienet waħda mir raġunijiet għalfejn aħna fasna biex ikun hemm iktar poteri għall-Eurostart. Naħseb li dan sar permezz ta' proċess, negozjati, jew kella proċeduri tipo ta' trialogi aktar biex bekk nkun nistgħu naslu forsi għal kriżi, risposta għal kriżi. Aħna ser nibqgħu naqpoġġaw, l-Eurostat hemm ħafna riporti ta' statistika ndunajna li hemm ħafna rapporti u ser nibqgħu naħdmu f'dan ir-rigward. Jiena m'għandix mistoqsijiet għalik partikolari, iżda nixtieq ngħidlek sempliċement li aħna qegħdin miegħek u met naħdmu miegħek biex nippruvaw nassiguraw li d-dejta hija waħda tajba. Jekk l-istati membri jridu kollhom sovranità fuq id-dejta tagħhom bħalma għandhom sovranità fuq il-GDP, b'mod differenti jisom jistaw jgħidu wkoll għandu jkollhom sovranità biex jiddeċidu fuq ir-rating sovrani tagħhom. U ma nistax ikollna sistema sħiħa ta' fiduċja jekk aħna ma nagħmlux l-affarijiet b'mod komparabbli nkun nistgħu nqablu l-affarijiet ma' xuxin. Grazzi ħafna, jiena nafżgur li inti sirti tiġi tkun magħna dal-waqt. U aħna kellna skambju ta' opinjonijiet interessanti ħafna. Inti u rejtna kemm u samt maħna l-informazzjoni kollha li għandek dwar is-suġġett, grazzi. Oh, we don't have any other business. M'għandniex AOB għalhekk illa għali miss hija fl-14 ta' Mejju hawnhekk fi Bruxelles mill-erba u nofs sa' tminja ta' filaxija. Dan huwa vot importanti tal-2PEC għal CRD u anka għal self fuq id-djar kolla fl-14 ta' Mejju mill-4 nofs sa' 8. Grazzi.